Njuri, sur vorti ste jishtiq jindirizzakom. Sur Président, chers collègues. Sur President, Um, U b'dispjaċir li ninformakom, għandi ninformakom li għadna kem sirna nafu li il-seda tal-ġnus maquda f'Gaza għadha kemm ġiet soffrit bombardament kienu karrit ta' Izrael hemm tlet feruti u għal daqstant il-ġnus maquda iddikjarat li se twaqqaf kull għajnuna li hija tagħti peress li mbagħad aħna se nivvuta naħseb li kien ta' min li ninfurmakom b'dan kollu. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Wirtz, für diese Information. Grazie a Sir Wirt, dik informazzjoni